tfissil il-pożizzjonijiet dwar l-ewwel qari fl-ewwel qari dwar direttiva dwar il-preskrizzjoni tekniċi applikabbli għal vjaġġar tal fuq l miet interni kif ukoll ir-regolament dwar l-istatistika komunitarja dwar il-kummerċ estern dwar is-seta delegati u l-kompetenzi ta' implementazzjoni moti il kummissjoni il Daw ħajna ta' jiġu mħabru fil-minuti ta' din is-seduta u hemm